membri tal-delegazzjoni mill-Alġerija biss il-njura Teba bħala l-kap tagħhom u qegħdin hemmhekk fil-gallerija pubblika. Nixtieq nagħtihom merħba. Din id-delegazzjoni edha żżur il-Parlament Ewropew għal skopijiet ta' xogħol u għalla għalijem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Alġerija. Signora Atejeb hija il ċermen għall-edukazzjoni u l-edukazzjoni olja u l-Kumitat ta' Xjenza tal-Kunsil tal-Alġerija u sul-Panzeri huwa il-president tad delegazzjoni ta' relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maghreb u huwa ko-president għal nisperaw il li kelkomaw kienet waħda ta' suċċess u li tikkontribwixxu għal relazzjonijiet bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Skont l-aġenda tagħna issa inkomplu nivutaw u nivutaw fuq il-rapport ta' Veronik Matthew dwar il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija. Il-Sinjura Matthew għanda il-mikrofonu. President, kollegi.